tal-laqgħat tal-bieraħ kif ukoll it-testijiet marbutin huma disponibbli jew minnu kontra le mela Ħanaprova l-minuti u nistgħu nibdew bl-ewwel punt id-dikjarazzjoni tal-kunsill u tal-kummissjoni ntħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-istati membri u dawk ewropej